Dear colleagues, good afternoon. Um... Iżis kollegi, il-war nofsenar tajjeb, mela ser nibdew bil-laqatana. Illum għanna zewċ smieħ eh, li huma osra però intensivi. Qabel ma nibdew però nixtieq ngħid li llum l-interpretazzjoni hija disponibbli f'16-il lingwa. Passoltu il-laqa hija web streamed u l-anwa li Eh, nkunu paperless u koll u fakkarkom u koll illi il-minuti ta', ta la emis ta' 8 ta' novembru tinsab online. Eh, qabel ma nkomplu però nixti nifraħ lil kollega tagħna Sepp illi llum għandu eh, eluq sninu, jalaq sninu llum. Forsi illum inħallik titkellem għal minuta żejda. Mela, jiena nixtieq nilqa fostna l-sur Suċa u l-sur Martini għall-ewwel smieħ. Kif diġa tilkom illum ser ikolna żewġ smieħ eh, osra, intensivi u round wieħed ta' mistoqsijiet. Jiena ngħaddi l-kelma, nixtieq naddi l-kelma minnu fih lis-sur Suċa għal diskors ta' introduzzjoni tiegħu u mbagħad ngħaddu għal mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Signora President, Nixtieq nirringrazzja lil parlament Ewropew talli qed jerġa' jistedinni hawnhekk. Nixtieq niskuża ruħi l-ewwel eh, stedina li kontu għamiltu li kella tiġi mħasra minħabba l-attakki eh, li seħew eh, fi Brussell. Eventualment it-tini laqa kienaw prezenti il-kollega tijaj, pero nittama li l-lum nistaw Bittam li nkunu nistaw nkomplu minn fejn ħallejna fi żjara kom stess f'Lulju ġewwa JRC. Fil-fatt, fi żjara ta'kom ġewwa Ispra, tkellimna dwar diversi punti, però llum jiena nixtieq nifoka fuq tlieta partikolari. L-ewwel nixtieq nifoka l-iktar fil-fatt fuq it-tielet punt li ser insemmi. Nafu illi issa wasal il-waqt illi nerġaw nitkelmu dwar uh, namlu ftit recapping, etc. Pero nibda l-ewel bil-JRC u r-rwol tijaw eh, fil-kommissjoni. Kif taf waħna niprovdu um, ehm, servizz xjentifiku, il-mandat tana huwa illi nieħdu deċiżjonijiet eh, xjentifiċi fisem il-kommissjoni uh, illi rappresentaw madwar 30% tax-xogħol tagħna, però 70% liħor jappoġġa jorbot mal l-approvazzjoni u l-implementazzjoni tal-istess eh, liġijiet li naddu għanna rwol regolatorju u għawek nista natikom xie eżempji, per eżempju aħna t-nappoġġaw il-DG Agri u għet nappoġġaw u koll l-auditjar illi huma stretti ħafna u fil-fatt il-Kummissjoni għandha mandat stret ħafna rabta mal-GMC sul-GMOs. Dawn huma dwar dawn titkelmu ħafna. Fil-fatt xejn ma jista' jitpoġġa fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea jekk il-JRC ma jivvalidax il-metodoloġija. Għalhekk mill-ġdid għandna l-mandat illi mmorru fl-industrija u naraw eżattament kif qed kif huma mixin l-affarijiet. F'xi joqos moħra fejn il-Kummissjoni m'għandix mandat aħna nejnu permezz u jkollna rwol um, konsultattiv u iktar ta' tħejjija. Għana fil-fatt ser nkunu qed um, niċċelebraw is-60 sena anniversarju propju s-sena d-dieħla u fil-fatt sa mill-tmeninijiet meta bdejna naħdmu fuq l-enerġija nukleari ma kienx hemm eżempju wieħed ta' meta kien hemm ksur tal-integrità tal-ħidma tagħna. Jiġifieri aħna dejjem konna indipendenti mill-interess industrijali mm, u eh, ħarisna l-interessi tas soċjetà ċivili, dejjem kellna rwol neutrali u isna wkoll diskussjonijiet ibbażati fuq l-evidenza. L-istess japplika għal l-emissjonijiet. Tafu illi kienem deċizjoni tal-Kommissjoni fl-2000 meta l-Kummissarju id-deċida, il-Kummissarju responsabli, id-deċida illi l-JRC għanda tibda tieħu ħsieb din il-kwistjoni tal-emissjonijiet. Jiġifieri mis-sena l fejn il-qudiem ir-rwol tal-GRC kiber f'dan l-ambitu u naħseb il issa il ħakna livell ta' eċċellenza eh, xjentifika il hija rikonoxxuta internazzjonalment. Dan wassalni għal kwistjoni tal-emissjonijiet. Għana ġejna mitluba u isna u kol diversi aspetti li huma relatati mal-emissjonijiet u l-partiċelli, pero dan is-smieħ irrit jiffoka iktar fuq l-emissjonijiet NOx. Kif tafu aħna bdejna bil-ħidma tagħna mill-ewwel wara illi stabilixxejna laboratorju għal vetturi um, heavy duty. U aħna komplejna bix-xogħol tagħna brabta mal-light duty vehicles, il-vetturi żgħar u ħfief. U mill-2007 lawn, minn meta bdejna l-ewwel tip ta' kejl, aħna bqajna dejjem nippubblikaw ir-riżultati tal-partiċelli, fost l-oħrajn, eċetera. Mill-2007 il-qoddim biex bekk kulħadd ikollu l-istess livell ta' arfin u ta' data bħalma kellna aħna. Dan wasal għal żewġ rapporti prinċipali Unbat kienem din il-nuqqas taqbil bejn il-test reali u l-emissjoniet reali u il- um, il-test li jisir fil-laboratorju. U rajna li għalek hemm problema um, sistematika fit-test ġewwa laboratorju u għawek irrid ngħid illi l-esperti kollha fil-JRC huma jaqdu fil-fatt għal madwar 25 persuna Giorgio huwa wieħed minn daw l-esperti, ġifiri dan qed ngħidulkom biex ngħidulkom li il tim huwa wieħed zaħir, u aħna kellna nifukaw fuq eh, l-approċ sistematiku u soluzzjoni sistematika. Kellna nsibu sostituzzjoni għal metodologija li ma kienx qed taħdem kif suppost. U għalhekk aħna bdejna naħdmu fuq l-emissjonijiet reali, ir-real drive driving emissions. Meta bdejna b'dan eh, l-esperiment fl-2011, aħna ma konix ċerti li dik kienet ser tkun is-soluzzjoni u fil-fatt kellna nifmu illi kienem erba soluzzjonijiet u eh, fil-fat fl-ħar mill-ħar is-soluzzjoni ideali ħarġet li kienet l-RDE, Real Driving Emissions. Jiġifieri dan l-isfont huwa importanti u jwassalni fil-fatt għal laħar aħħar punt jekk il fat illi ġara jiġifieri dak li ġara fl-Istati Uniti l-iskandlu uh, tal-Volkswagen meta kienem din is-sejba minnaħa tal-EPA rigward il-Volkswagen jekk hemmx problema bil-defeat device u b'dawn id-diskrepanzi illi jeżistu. Dan kien minn ġdid element ieħor importanti u fil-fatt din kienet it-tieni diskrepanza jew it-tieni punt fejn kien qed ikun hemm żiru żbalji u l-Kummissjoni minnu fih azzjoni u fil-fatt din hija l-proposta tal-Kummissjoni li toħodna lura għal-bidu ta' din is-sena, eh, jannar 2016, fejn ħareġ biċċar li l-indipendenza, l-verifika indipendenti fil- eh, sorveljanza tas-suq tal-approvazzjoni tat-tip hija xi ħaġa nieqsa. U fil-fatt huwa hekk fejn il-Kummissjoni m'għandix mandat u fil-verità ma kellix mandat il-Kommissjoni f'Novembru Diċembru tas sena li għaddit. Issa qed nibdew naħdmu fuq dan l-aspett, aħna pprovajna nagħtu eh, lajnuna lil DG Enterprise biex ikun jista' jagħmel bidliet fil-leġiżlazzjoni. Il-GRC wara ruħu lest biex ikollu dan il-rwol u li jagħmel verifika indipendenti madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm din fil-fatt hija parti mill-proposta leġislattiva tal-Kummissjoni. U aħna e, konna qed nittamaw fil-bidu tas-sena illi sa dan iż-żmien inkunu diġà qed nittestjaw il-karozzi b'dan il-mod għaliex għandna il-kapaċità e, biex namlu dan u fil-fatt minna ta' stess nistaw nibdew nibdew niverifikaw 30-40 karozza u fi żmien sentejn nistgħu nżidu dan għal 130 vettura jew karozza kull sena. L-ispejjeż mm, mill-budget tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea se jkun wieħed moderat, 9 eh, miljun euro fil-fatt u għalhekk aħna nistgħu inkunu f'pożizzjoni li namlu dak li qed tagħmel l-IPA fl-Istati Uniti aħna bħala GRC hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Nkunu nistgħu naġixxu jekk ikun hemm diskrepanza li tinstab. Il-messaġġ prinċipali tiegħi għal ġejjieni huwa illi il-JRC esperjenza din it-tip ta' ħidma u fil-fatt jiena semmejt il-GMOs iżda mhux biss, jekk ikun hemm mandat min-naħa tal-Kummissjoni aħna nkunu nistgħu naġixxu. Din mhijiex xi ħaġa stramba, mhijiex xi ħaġa ġdida. Jiġifieri aħna dan ix-xogħol lesti li nagħmluh meta l leġiżlazzjoni tkun fis-seħħ. U nistgħu nibdew immedjatament. Dan mhux ser joħdilna iktar minn sentejn biex inkunu qed naħdmu fil Mm, kompletament. Dak kollu li xtaqt ngħid, Sinjura President, fuq fuq. Jiena lest li nwieġeb il-mistoqsijiet li jista' jkun li għandkom. Ovvjament anke l-kollega tiegħi lest li għamel dan, il-kollega Sur Giovanni De Santi u anka għandu koll il-Giorgio Martini illi huwa il-viċi um, kap ta' tim tal-esperti ġewwa GRC. Grazzi ħafna. Mela, naddim l-ewwel il-kelma lill-rapporter is-sur Kiseke. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi l-mistidentana, il-sur Suka, illi um, ġi fosna l-lum, nix ringrazzahu kol ta' disponibilta tijaw meta ħna zorna il-JRC ġewa Ispra u nirringrazzjahu kol tal-litana tal litana l iskambju ta' emails illi kienem bej il-Kommissjoni u l-JRC. U jiena għandi fil-fat printout tal-emails illi um, inkidbu nar 17 ta' ottubru um, u kien għandi email ukoll um, ta' 30 ta' april rigward l-emissjoniet NOx u anka rigward il-temperature um, window ta' bejn 20 u 30 grad. Din hija lek imsejħa temperature window illi f'dik uh, il- um, eh, f'dik il-parentesi il eh, parentesi l emissjonijiet ikunu l-iktar baxxi. Fil-email ta'kom intom tkellimtu fuq il-lekin seħ hard cycle beating. Dan il-cycle beating qed jiġi definit Għat kienem suspett jew għat diskutejtu dwar jekk hemmx defeat device legali illi qed jintuża? kemm infakrek eh, Sur Suka illi għandhom biss ah, ah, ħames anzi, illi huma tiwieġbu eh, qed jagħmlu l mistoqsitu u għandek ċans li twieġibhom. Iva, mela jiena f'dak iż-żmien kont fil ma konċ responsabli minn li responsabli bħalissa uh, eh, fil-ċRC, fil pero ġejt marraf bil-emails illi ġew skambjati bej il-Kommissjoni u il-JRC fil-fat mill-fuq eh, minn 20 miljon email li illi uh, intbatu. Fil-fat li nitkellmu fuqa hija is-cycle optimization li tirreferi għal kwistjonijiet differenti, għal approċċi differenti li jintużaw minn min jagħmel il-karozzi minn min jimmanifattura l-karozzi. Però mhux qed nitkellmu fuq attenti il-karozzi li jitpoġġew fis-suq, qed nitkellmu fuq karozzi li huma eh, prototip. Li huwa aktar importanti minn hekk huwa illi dawn is-sejbiet ma derux fl-2016 dawn, jekk mhux ser żball, Giorgio jista' jikkoreġini jekk ser żbaljat, dawn tlettijim wara din limer fil-fat din il-kwistjoni tresqet lil kumitat ikkonċernat u din id-data qed tiġi ippubblikata fir-rapport. Jiġifieri maħbejna qatt xejn. Il-pija tal-karozzi li ġew analizzati kienu karozzi illi aħna ħadna mill-kumpaniji li jikru l-karozzi. U din il-karozza kienet prototip, jiġifieri karozza li kienet għadda fil-fażi ta' testjar. Sawa. Mela, Meta in-isu il mill-lat tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mot, imma rridu nqisu wkoll l-emissjonijiet NOx. Et insiba xi ftit stramba li hemm differenza bejn cycle beating u l-hard cycle beating. L-affari li rridu nistaqsu hija jekk eh, dan it-tieni konċett huwiex legali jew le. Jiena jiġini dubju Eh, dwar dan. Int ma ġikx dubju dan dwar dan l-aspett jira ma tantx għandi dispozizjoni għad għalek għalhekk ikolli naċċetta tweġiba tiegħek. Issa inti tkellimt ukoll dwar il-sorveljanza tas-suq u l-approvazzjoni tat-tip eh, hawnhekk fil-Parlament Ewropew nittrattaw din il-kwestjoni wkoll. Però inti xinu r-rwol tijak? Taħseb li l-JRC jista' jkun aġenzija Ewropea jew tkun xi aġenzija il-fuq mill-istituzzjonijiet li taħdem fispra u li tista' tagħmel xogħol eh, ta' verifika? Iva, jider biċċar li aħna ma nistawx inkunu aġenzija fuq l-aġenzija l-oħrajn jew fuq l istituzzjonijiet l oħrajn forsi f'dan il-qasam tal-emissjonijiet eh, ħajkolna rwol speċifiku mandat speċifiku ħafna. Il-Kummissjoni ser ikolla seta bħalma kellu seta li PA illi jgħid isma din il-karozza qed taġixxi b'mod ta' xejn stramp eh, li qed ħassibna. Jista' jkun hemm jiġifieri xi strateġiji illi jisqu fuq punti ta' ottima ottimizzazzjoni, però jekk inti kollok l-aċċess legali għad dokumentazzjoni ta' min jipproduċi l-karozza, min jipproduċi l-karozza għandu l-obbligu il-juri għaliex dan għaliex il-karozza qed taħdem dan il-mod stramp. Però sa issa m'għandniex permess li nagħmlu dan mingħajr kollaborazzjoni xirqa, mingħajr um, il-dokumentazzjoni tiġi rilaxxata ma jista' jkun hemm l-ebda tip ta' investigazzjoni. Jiena naħseb li ser jekk jridu li jkun hemm bidliet sostanzjali fil-ġejjini jridu nisqu fuq dan l-aspett. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi u koll l-Sur um, suka li jinsapawek fosna. Jina nishtiq nerġa lura asmiħ li kellna xiftit ta' xurilu mal-kollega tijak, il-Sinjora Dilajla Al-Kujeri. Waħda il kwistjonijiet li baqat pendenti kienet illi il-JRC sab fl-istudji tijaw aġir stramp minna ta' ċert, kif jaħdmu ċerta karozzi u ma sarx studju ta' segwitu. Il-tweġiba tal ġersi kienet illi aħna ma ksibniex eh, il-fondi minn DG ma nafx li ma DG biex inkunu nistaw namlu dan l-istudju. Eh, dan, tista' tikkonferma jekk dan kienu riżultati l-instab wara studju fuq inizjattiva propja tal-GRC? Eżattament, x'tifmu bil-follow-up studies, għaliex kien hemm żewġ follow-up studies, l-ewwel wieħed kien charge kien ir-rwol tiegħu kien parti mill-proċess regolatorju tal-RDE biex eh, tkun fis-seħħ. Iva, qed nirreferi għall-istudju fejn intom għedtu illi kien hemm ċerta um, aspetti li jmorru lilin mis cycle beating. Kontu qed taċċennaw għal l-użu ta' ċerta defeat devices Jina, dejjem kelli l-impressjoni li xjentisti huma mm, bnedmin kurjuża ħafna u li meta jkollhom dubju jibqgħu jagħmlu ir-riċerka sakemm isibu s-soluzzjoni, però apparentement il-GRC m'għamlux dan u intqalilna d-darba li għaddiet il-GRC ma natax mandat minn tal-Kummissjoni biex tkun tista' tagħmel dan. Jiena ġejt eh, jiena qaluli li dan kien rapport fuq inizjattiva propja. Jiġifieri li l-GRC mill-lider tistaw tamlu intom rapporti fuq inizjattivi propri mingħajr ma toqgħod tgħidilkom il-Kummissjoni. Dan huwa minnu u jekk le għaliex ma miltu xi tip ta' eh, studju ieħor biex titħlu iktar fid-dettall. Iva, fil-fatt eh, aħna ġarment nieħdu bosta inizjattivi u l-kollegi ta'kom jistaw jaraw dan per eżempju l-inizjattiva li għanna fuq il-vetturi elettriċi għal għiex faċar snin jistaw jkun situazzjoni simili għalihom jekk ma nifmux eżattament jistaw ikunu eh, il-perikli jew l-erq li sta' ikun hemm ġifieri iva qed nagħmlu dan, eh, però eh, naħseb li hawnhekk Mintom xed tifmu eżattament, għonek mux għed nitkelmu dwar mandat għal-JRC, imma mandat l-Kommissjoni, kif spiegħajt fl-intervent għasir tijaj, forse mħon ċar bizzejiet, pero sa fejna fjena u nishtiqnejt li jena wasalt fjannar tal-2014, imma forse Giorgio ħdejja jista jgħidilkom aħjar, illi kienem, illi kienem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 I mean, that is... Iġifiri, naħseb, eh, jena minn dak li għadni kif rajt, għonek eh, mex sempliciment ħiel li għed nitkelmu dwaru, għal-GRC, anke f'Novembru tal-2010, diġa kien ċar kristall illi diġa kien hemm xi ħaġa tinten. Iġifiri kien hemm imġieba stramba minn ċertu karozzi illi kienu jaqbżu cycle beating normali. Iġifiri, għal darba nistaqsik għalfejn intom ma provajtu titħlu iktar eh, fid-dettall eh, fil-qalba tal-ħaġa, eh, kważi kważi mhux biss kellkom xamma ma kellkom prova li kien hemm min kienet jikser ir-regoli. Mela, għal ċara, kieku kena prova li xi ħadd jikser il-liġi ċertament il-situazzjoni kienet tkun differenti, kienet t differenti, imma sa fejna fjena strategija li jitqarraq miex eh, miex illegali ma DV devices huma illegali. Jien qed nikkwota dokument legali, dokument uffiċjali, skużawni tal-Kommissjoni minn dan il-workshop. Mela, il-kollega tiegħi wkoll saqsa mistoqsija fuq eh, l-iskambju ta' email u tkellem dwar 30 ta' April tal-2012 f'dak l-istess email irrefera liħu Kien hemm eh, il-mistoqsija jista' jkun possibbli li r-riżultati jkunu inkluż fil-preżentazzjoni ta' nhar il-ħamis eh, qed nitkellmu eh, lura dwar l-2012. Ġifieri ma nafx jiena l-preżentazzjoni fejn saret f'liema grupp ta' ħidma ġew preżentati. Iva. Il-preżentazzjoni ingħatata f'waħda mill-qata tal-grupp ta' ħidma tal-RDE illi twaqqaf eh, minn DG Enterprise eh. meta twaqfet eh, din il-proċedura di e, allura forsi ma nafx issa dejna naqra eżattament skopritu fuq il-hard cycle beating u fuq dinamiċi ta' dan grazzi issa Isur Karix, grazzi ħafna Bwis, iktar kem nitru fil-foresta, iktar don nitfacċaw siġar. Għul, iktar mistoqsijiet. E, meta ġerti kienet konxa illi kienem diskrepanza bejn testijiet li kienu tisiru fil-laboratori u l-emissjonijiet reali fitri e, dejjem għal-vetturi e, tal-passiġġieri, nitkellem hawnhekk dwar l-emissjonijiet NOx. Kif qabel huwa meta bdejna testijiet fil-laboratori bdejna naraw diskrepanzi l-ura fl-2007 rajtu diskrepanti fl-2007 Iva, eh, intom, għet eh, għodu attenti, għet għodu attenti eh, li tejdru ma kontux fil-regalita, pero jen naraw diskrepanza. Naħseb illi fl-2007 l-koll konna ftit iktar zar, il-pulmoni kienu għadu ma l-lejbrikum. Issa intom xamiltu minn dakinhar law meta rajtu diskrepanzi. Ċertament illi Kien hemm punti ta' derogazzjoni, forsi anki allarm, x'sar minn dak iż-żmien fl-2007 kena l-ewwel eh, riżultati l għaliex tafu intom li l-RDI eh, kienet teknoloġija kompletament ġdida dak iż-żmien għal vetturi tal-passiġġieri u allura rridna illi konna iktar analiżi eh, u dan illi għamilna aħna kien il-frata din l-analizi li wassal l analitiku li sar li konkludejna fil-2010 fejna minna lista tal- karozzi kollha li ġew testjati u testjati mill-ġdid kien moment importanti jekk minn nixtieq kien Ġunju tal-2009 fejn kien hemm id-disponibilità tal-karozzi Euro 5 Era li meta wieħed jara tipi differenti ta' karozzi illi għet eh, kollom l-istess imġiba, jew nkella li għandek karozzi ġodda li għet itejbu fuq dawk ta' qabelhom. Allora, nsaqsik jena, il-karozzi ġodda tejbu l-prestazzjonijiet tagħhom ġifieri, mela aħna qed ngħidu iva, miltu studi wara liħor li fil-disa l-2010, ilkom snin tagħmlu l-istudji, issa, id-diskrepanza qiegħda hemmhekk illum il-ġurnata qegħdin fl-2016, tafu dak iż-żmien kon nizar ġara minn dak iż-żmien law. Iva, tiftakru, eh, dak il-workshop famuż li bosta għamlu referenza għalih f'Novembru kien hemm ir-riżultati kollha ġew preżentati u kien hemm deċiżjoni li tgħidet mill kummissjoni illi trid tieħed azzjoni f'dan ir-rigward. Illi hemm ġifiera problema sistemika illi hija marbuta mal-metodoloġija ta' testing li kienet isir u li irrid ikun hemm sistema oħra teħda la posta. Tafu fl-2011 il-grupp ta' ħidma beda b'sistema ġdida, dak żmien, però ma kienx kollox ovvju il-metodoloġija li konna qed nipproponu u li konna qed eh, nargumentaw favorija, rida tiġi ċettata mill partijiet kollha. Tiftakru dak iż-żmien li kien hemm erba alternattivi fuq il-mejda u aħna konna verament qed nappoġġjaw waħda mill-alternattivi. M'hiex se żball kien fl-2014 illi ġieta data ta' din l-alternativa, pero ta' fuq dan ħażmin għal għaliex anke fid-dinja xjentifika hemm ħafna femijiet differenti u kien hemm min għalejja nimxu wara l-Istati Uniti u kien hemm ukoll min suġġerixxa affarijiet oħra. Pero dan kollu kien jeħtieġ testijiet biex naraw naqra illi u niprovaw illi l-approċ kien wieħed it-tajb. Tajb għas, Mela l-2007 realizzajtu, 2010 workshop enormi, seħħa kbira relazzjoni, 2014 fl-aħħar, fl-aħħar għażilna alternattiva waħda. U fl-2017 forsi xi ħaġa ħad inbidel. Ġifieri kalmu 16 għaxar snin Meta wieħed jara naqra dawn l-istudji li saru, meta jara li din dan huwa fenomenu reali, ma nafx, staqsejtu rwiħkom jekk dan, dan japplika l-vetturi pereżempju li jużaw il-petrol biss jew nkella diesel, iva, dak iż-żmien konna nafu li dawk illi jużaw il-petrol tafu li kienu jużaw it-three-way catalyst li basikament jaħdem f'kull kondizjonijiet U jekk wieħed iħares lura raġunijiet għala tul is-snin kellna standards differenti li applikaw għal vetturi li jaħdmu bid-diesel u dawk li jaħdmu bil-petrol, U minħabba li dak iż-żmien kien diġà magħruf għal Euro 3 u għal Euro 4 mill-leġislatur illi kien hemm bżonn iktar żmien biex niżviluppaw sistemi daqstant effiċjenti ta' post trattament. Ġivintom kontu tafu li kienem eh, kienem eh, prova li kienem tnġis, kienem xaħġa li jtamel dannu il-pulmuni tagħna u intom ma saqsejtux, ma saqsejtux forsi jek kemx il-mandat biex taġixxu l-lum qabel għada. Jew il-birħ qabel il-lum pjuttost. Eh, Is-sur Is-sur dan sejba, għadni għet nidġerixxa l aħħar bieċa, f-marax, forsi tistaw tispiegaw li naqra. Għala, għatma t-tihda tazzjoni, illa ma kienx mandat mill kummissjoni biex ikun hemm investigazzjoni fuq DV devices jew nkella illa lix ma kienx hemm evidenza li kienu qed jintużaw dawn id-DV devices. Illa aħna smajna minn mis-sinjura għal-kudari affarijiet oħra, ma nafx imma l-affarijiet ma kienux ċar mid diskussjonijiet jekk kienx waħda jew l-oħra. Iva naħseb l-ewwel qed ngħidha ma kien hemm l-ebda evidenza ta' defeat of ISIS għaliex biex ikollok evidenza bħal din irid ikollok operazzjoni sħiħa ta' dawk eh, illi jimmanifuturaw eh, il-karozzi kif ukoll l-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat tip Ena li għax eh, hawnhekk qed nitkellmu dwar software, mhux qed nitkellmu dwar xi ħaġa materjali u naħseb diversi drabi minn diversi nies hawnhekk fih dan il-kumitat illi mingħajr il-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni sħiħa tal- ta' dawk li manifittaraw il-karozzi, dan ma kienx ikun possibbli, ma setax ikun għadej l-evidenza. Tajab wisq, naqbel, mela, ma kienx hemm evidenza. U kieku kien hemm evidenza, intom kju kontu tagħmlu investigazzjonijiet ulterjuri fuq dawn id-defeat devices. Mela senna u naqra, irrit ikun hemm teknoloġija, teknoloġija meħtieġa biex eh, ikun hemm testjar u jkun hemm jekk ikun hemm suspett eh, reali. U din hija xi ħaġa li ma tistax tiġi eh, implementata għal ċiklu ta' testing. Imma ma nafx, eh, tal-inqas eh, dan jista' hemm punti ta' derogazzjoni. Iva, imma kieku kena metodoloġija żviluppata dak iż-żmien, konna nistgħu nipproċedu, però l-mandat tal-Kummissjoni eh, aħna fil-fatt tlabna, tlabna mandat simil dak tal-IPA. Kummissjoni m'għandix dan, ġifieri m'hemm l-ebda mod li bih inti tista' taqbad tmur fuq dawk li hemm nifitaraw il-karozzi Stanna waħda, f'daqqa waħda titkellem fuq il-mandat, mhux fuq l-evidenza. Mela, l-ewwel li tkollok il-mandat biex tkun tista' tiżviluppa l-metodoloġija, ħalli tkun tista' tara naqra illi tkun tista' ssib dawn id-DV devices. Imbagħad tiġi kwistjoni eh, tal-evidenza, mela. Mela, stanna waħda. Inti qed tgħid illi eh, kieku kontu ta' tu segwitu kieku kienem iktar evidenza. Ma ma' smajna dak il-Alisor Hebrandi, smajna rapport ta' eżitu ta' 30 ta' april tal-2012, l-emails datati ta' dik il-ġurnata kien hemm ukoll um, xi ħaġa fl-2010 li titkellem dwar l-imġieba stramba tal-karozzi hemm għandna wkoll xi ħaġa li tmur lura għall-4 April tal-2008, Defeat Strategies and Defeat Devices. Għamma għab b'moċċar smajna eh, li kienem eh, diġa il-punta interrogazzjoni fuq il-fat li jista' jkun hemm er għalfejn dan mhuwiex biżejjed eh, bil-mandat li għandkom biex jiġifieri, jiskatta iktar investigazzjoni. Jena naħseb li kien hemm biżejjed prova biex intom tkunu tistgħu tinvestigaw iktar u naħseb eh, illi eh, din informazzjoni ta' diet l-membri ta'kom f'termini ta' sew ċari, evidenti. Naħseb illi huwa ċar mill-istudjiet tagħna illi eh, hemm lista ta' karozzi jgħid is-sur xuka illi hemm diskrepanza bejn l-RDIs u t tessiet li kienu qed isiru fil-laboratorji. Ġifieri, għamna qed tkellmu dwar respons razzjonali, loġiku Pero id-defeat devices ma miex problema sistemika, miex daqsek ħaġa loġika, ma nafx, eh, ma tistax taqbad tgħid li kulħadd edefes dawn id-defeat devices. Ra ejja ngħidu, ejja ngħidu li kien hemm xi suspett ma xorta waħda ma kienx ehm, fil-mandat tagħkom illi tinvestigaw iktar forsi tistgħu tgħidu fl-aħħar u mbagħad l-evalwazzjoni tagħkom le din żgur mhijiex defeat device Iva, jina t-niprofa nispiegalkom, eh, pero t-niprofa nfisrilkom illi għas il-PA ma sabet eh, dawn eh, dawn id-defin devices fil fatti hija Volkswagen li ammettiet iva, ammettiet ma wara li ħarġu diskrepanzi ġifieri biex ngħid hekk, id-dikjarazzjoni tal-IPA waslu biex Volkswagen tiddikjara il-verità. Mela aħna tlabna f'jannar il-mandat l kummissjoni u għadna ma il-mandat biex namlu dak il għamel li PA. Ġviri mux da' sekk faċli, ġviri mil ġdijt għet nitkelmu fuq il-mandat. Mela, għet taddu din il-loba ta' ping-pong eh, mil eh, mandat eh, għad diskrepanza mela ħanejdilkom naqra. U diffiċli biex wieħed eh, jibni mill-ġdid eh, kieku x'kien jiġri fl-2010 bl-arfin illi għanna l-lum il-ġurnata. Nixtieq ngħid illi hemm eh, differenza kieku inti tmura l-iktar xi ħaġa loġika u din hija tibdil u dan din hija l-bidla metodoloġika, illa li il-bidla metodoloġika hija sistema iktar sistemi sistemika ma kiku wieħed eh, kien isib li hemm fil-fatt karozza eh, illi iva għandha dawn eh, tutuza dan id-defeat device. Konna nixbu xi ma fil-verità mhux dak il-punt jiva ħanuża l-minuta li għandi f'jum eluq snieni mela. Jena hawnhekk qed nipprova noħloq ehm, E- iktar ċarezza e, hija u għal-mandat jew nkella inqas ta' evidenza. Nista' nifhem id-diffikultajiet li inti qed issemmi naf e, semmew diversi drabi f'dan il-komitat u ma tnejn allura ġviri ma kellkom bżiet evidenza u ma kellkom il-mandat, għana volja fil-fat jider li jem kienem ċertu evidenza li nqasanna l-provi u dimna. Li għetnejt huwa li ma kienniex bżiet evidenza, ma kienniex tal-inqas bżiet biex ikunem investigazzjoni, li għaliex ma kienem lebda identifikazzjoni illi jgħati xifem illi kienu għet jintużaw jew kienem defeat devices. Um, Jiena qed inwieġeb il-mistoqsija ipotetika tiegħek sa ċertu punt. Ġifieri, anki kieku ma kienx xiel li kien hemm defeat devices, ma stajniex ninvestigaw il għaliex aqas biss kellna mandat dak iż-żmien, aqas kellna aċċess għad-dejta teknika tal-manifatturijiet tal-karozzi u laqqas tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni ta' tip. Ġifieri, din hija <laughs> tweġiba ipotetika l-mistoqsija ipotetika tiegħek fil-fema fil-fema tagħna aħna eh, bl-20 li għandna nixtieq ngħidilkom eh, hemm miljuni ta' riċerkaturi madwar l-Ewropa eh, kien hemm ħafna riċerka li ħarġet ġifieri il-mistoqsija sempliċi għalfejn kombinazzjoni dawn id-defeat devices ħadd ma semmihom. Nistgħu nieħdu fil-fatt 30 sekonda biex nisnu waħda għall-luqsnien ehm, il-kellimi ta' qabel, le, le, le, ma' nixbħin, il-senjura e, Meisner, grazzi ħafna, ħan nitkellem bil-Ġermanis. Grazzi, mela, intom għattu prezentatament. għattu l-mandat huwa li tipprovdu eh, il-parir xjentifiku u tekniku tajjeb, li qed naraw li qed u xalkom tajjeb. Ma l-importanti eh, eh, u li intom tibqaw l gwardjan tat-trattati u naf li kien hemm eh, mill-2007 leġislazzjoni fuq l-emissjonijiet NOx, ma tattu fl-2010 kien hemm dan famous workshop, kollox qiegħed fuq il-mejda. Ġifieri qiegħed fuq il-mejda kollu li jiena nafu mill-2007. U ċertament il-Kummissjoni kienet ta' b'xi ħaġa ma nafx, eh, ħadd ma reaġixxa għal rivelazzjonijiet tagħkom. Dan eh, ma għajim forsi dubju kif eh, kif kif dak il-instab jorbot eh, ma' leġislazzjoni li kien fisseħ. Ejma, kif għattilkom sejbet kolla ġa prezentati f'dak il-workshop u eh, fi żmien xarejn eh, kien hemm il tal-grupp ta' ħidma biex tirġenderizza ta' din il-problema. U r-riżultat ta' dan huwa l-qafas regolatorju illi jieħu miżurazzjoni l rdi Ġifieri naħseb hawnhekk fuq livell dinji aħna pionieri, aħna l-ewwel fid-dinja li għandna xaġa dan it-tip għ'afas regolatorju, ġifieri f'dan il-GRS, GRC għamilna biex xogħol tajba u anke fil-Kummissjoni. Skużawni, jena, ma, ma saqsejċ jekk il-Kommissjoni għamliex biex xoħal tajba, u għamilnu il-Kommissjoni bħala gwardjana ta' trattati ta' leġislazzjoni Ewropea fl-2010 ġiet informata minnkom mhux hekk bħala l-entità xjentifika illi kienet eh, fil-konsolenza tagħha tgħidem xi ħaġa żbaljata u xaġa tisir, semmek nifmuħ. Issa inti qed tagħmel differenza bejn defeat devices u defeat strategy. U inti għad illi fl-2010 diġà skoprejt, eh, diġà skoprejtu divi strategy, ma nafx, forsi dam ma kienx bizzejed biex il-Komissjoni tagħmel xi ħaġa iktar li strateġija bħal din, eh, diġà donna ta' tixtifem li inti bisibek tqarra u eh, forsi li jista' jkun hemm ukoll divi devices. Iva. Nista' mmur eh, lura għad definizzjoni famuża jew nkella eh, dak li semmejtu intom id strategy, nħodkom lura għas-sommarju ta' workshop li sar f'Novembru tal-2010, nixtieq ngħid li f'dak iż-żmien eh, għanna qed nistudjaw eh, il-vetturi, il-vetturi li testjati taħt temperatura negativa minus 7 degrees Celsius fil-fatt, pero dan ma kienx ma kienx hemm limitu ma kienx hemm limitu għall-emissjonijiet noqs għal vetturi tal-petroli tal-sena dak iż-żmien taħt is-seba taħt iż-żero gradi Celsius. Kien hemm differenza sostanzjali bejn dak bejn il kundizzjonijiet ta' 20-25 grad Celsius u ta' seba taħt seba ta' seba taħt il zero skużawni, u nishtiq ngħid eh, illi ehm, però dan ma kienx applika l-emissjonijiet tan-NOx. Ġifieri emissjonijiet għala kienu fil-cold start phase li hija waħda mill-eżenzjonijiet eh, preskritta preskritta mill-aċċettazzjoni għall-accettazzjoni ta' defeat devices. Ġifiri, kien hemm senjal illi eh, xaħġa daħlet għall-emissjonijiet NOx għal 7 gradi Celsius taħt id-zero. Iva, inti għat li eh, kienem suspett li għat jintużaw dawn il-devices. Pero ma nafx, eh, għattu koll li ma tistawx jisibu dawn il-devices, verament, huwa possibli dawn li dawn xjenza ta' ma jisibux dawn id-devices. Uh, we are now in the process. Aħna bħalissa għaddejjin fil svilup ta' metodoloġija biex ikun possibbli li wieħed identifika vetturi suspettużi. Imma, issa din il-kwistjoni tal-leġislazzjoni u setat leġislattivi għalissa jekk ikun hemm sospett, l-unika awtorità fl-Ewropa hija l-awtorità ta' professjoni ta' tip tal-Istat membru li titlob spjegazzjoni lil dawk li produċu l-karozzi biex jizaw din l-istrateġija għalfejn jużaw din l-istrateġija biex jipproteġu l magli tagħhom u jridu jagħtu ġustifikazzjoni, jridu jagħtu l-informazzjoni teknika relevanti dwar kif taħdem u għalfejn qed jużawha dawn l-autoritajiet imbagħad ikunu jistgħu jiddeċidu jekk huwiex tassew apparat ta' manipolazzjoni jew inkella jew inkella u xed jiġi użat biex jipproteġi tassew il-magna tal-karozza. Imma mingħajr dokumenti tekniċi eh, Sinjura Messner, allura mem lebda rabta bejnkom u l-autoritajiet nazzjonali mm, ma jkunux informati, da zgur li jkunu informati, kulħadd kien informat fil-publikazzjoni ċentifiċi tal-2007 u fil-rapport formali li aħna ħriġna fl-2011 u l-2013 u dan ġi prezentat ukoll fil-workshop. Kulħadd kellu kopja iżda il-follow-up tal-Kummissjoni seta kien biss fuq il-termini regolatorji leġislattivi biss. Grazie l-Onorevoli Giljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä herra Sukha. Kerrataan. Grazie tassew. Eh, jimportant għajdilna eh, jekk joġbok biex nara jekk fimx tajjeb. Illi fl-2013 inti publikajt rapport, l jrc publikat rapport eh, fir rigward ta' temperaturi. U Saqsejtu wkoll il-Kummissjoni Anzi, informajtuhom illi dan qed jiseħħ Iżda ma kemm referenza l-ebda inċidenti partikolari, intom għattu li s-ser taħdmu viċin il-Kummissjoni. U fid-diskussjonijiet kollha ħareċ ċara lina l-koll illi kull min ħadem fuq dan fi ċentru konġen ta' riċerka kulħadd għandu pożizzjoni neutrali u jekk tiġri xi ħaġa ħażina jew ikun hemm xi problemi, tittinġibet l-attenzjoni tal-pubbliku. Għax inkella qed tiżvijawna. Dan għalfejn seħ fil-2013. għalfejn dan ma ġiex ippubblikat biex il-proċess jiġi rivedut u kif nistaw nkunu ċerti illi inti ġenwinament qed eh, taħdem b'mod neutrali. Tista' tispeċifika x'ma pubblikajniex fil-2013 għaliex aħna tajnikom rapport blista sħiħa tal-pubblikazzjonijiet kollha mill-2007 li dawn kienu pubblikati x'ma kienx ippubblikat fl-2013 ma fimx. Intom ippubblikajtu il-materjal imma ma ġara xejn għalfejn ma tieħdet l-ebda azzjoni. X'ġara minn din l-informazzjoni għaliex fil-verità ma nseħ xejn konkret. sakemm ma badniex mill-Istati Uniti, bażikament. Jien ma naħsibx li ma ġara xejn. Wara il-workshop tal-2010 kien hemm il-grupp li ġie stabilit biex jintroduċi metodoloġija ġdida ibbażata fuq l-emissjonijiet ta' sewqan reali. Dan beda f'jannar tal-2011. U Peress illi dan il-grupp saba diffiċli jaċċetta din il-metodoloġija, ma l-ewwel darba kif semmejt kien hemm erba' alternattivi. Aħna intlabna inkomplu naħdmu biex intejbu l-metodoloġija imbagħad Dan wassal għal rapport li ġi publikat fl-2013 u mbagħad fl-2014 ġie adottat l-ewwel pakkett regolatorju. Għalhekk naħseb illi dan huwa pass loġiku fejn imxejna minn l-evidenza għall-azzjoni. Iżda fil-laqat kien qed joħroġ ċar li d-divide devices kienu qed jiġu użati. Allura rridu nikkonkludu illi ħadd ma nduna li divide devices kienu qed jiġu użati, iva dan huwa minnu aħna realizzajna illi d-divide devices kienu qed jiġu użati iżda ma kienx hemm evidenza id-diskussjonijiet dwar diskrepanza kellhom x'jasmu problema ta' metodoloġija u ġi ipruvat fuq level xjentifiku u tekniku il-metodoloġija kienet ħażina ħafna u kien hemm problema sistematika fuq din il-kwistjoni u din il-problema kienet qed tiġi indirizzata mill-grupp u waslet biex inħolqu diversi pakketti differenti ta' leġislazzjoni tal art tal-RDI biex intejbu situazzjoni sitwazzjoni b'mod drammatiku. Dak li nipprova ngħid jiena illi l-Unjoni Ewropea qed tmexxi dan il-qudiem fuq livell dinji għaliex issa ħadd qed isegwu l-eżempju tagħna. L-Onorevoli Turmis jekk jogħġbok. Eh, point of order jekk joġbok, iżda l sur Suka qal illi fl-erba ta' Mejju ir-riżultati tal-istudju li kien anke fl-email ġi i-prezentat il-grupp ta' ħidma tal-RDI. E. Skont l-overview li aħna rċevejna mill-Kummissjoni kien hemm biss waħda fl-24 ta' Mejju. Fit-3 ta' Mejju tal-2012 qabli kien hemm grupp ta' ħidma ieħor. Forsi s-sur Xuka jista' jispjegalna x'kien dan il-grupp ta' ħidma. Jiddispjaċini imma ma nafx il-laqas u d-dati kollha blamment, din nistgħu nivverifikawha u ninformawkom. Is-Sur Turmes. Grazzi, Signor President Fil-tweġiba l-mistoqsija numru 8, intom semmejtu illi l-pubblikazzjoni tar-rapport taddi minn proċedura ta' revizjoni interna. Dan il-proċess ta' reviżjoni interna jkun hemm skambju ta' emails ukoll, jiġifieri bejn il-JRC u l-intrapriża hemm xi forma ta' minuti hemm xi tip ta' mails iva jew le. L-emails kollha ippubblikajnihom u rejnihom tajnihomkom kien hemm xi tliet mid-dokument. Imma ma nafx eżattament liema emails struttur mess aħna marċevejna l-ebda email fuq id-disk l-abbosta tal rapport ta' diskussjoni. Tiġux tejdona li ma kienx hemm laqas il waħda. Imbagħad mela testjar sar fl-2009. Imbagħad Sur Martin inti kont parti minn dan it-tim. Issa, wasalna fl-2010, fil-bidu tal-2010. X'ġara bejn Jannar u Novembru tal-2010 ma kien hemm l-ebda email bejnietkom kif jista' jkun? Jekk joġbok, ejdli. L-unika tuġiba li nistantik hija illi irrit nivverifika mal-kollegi tijaj li kienu edin ifasslu il-rapport. Istur Turmes, għandek, minna għandek il-rapport u tajjeb li nkunu nafu min kien qed jaħdem fuq il-rapport. U minn minnek, inti kont parte mit-tim tal-testjar. Mela min kien il-kontraparti tijak? tal-GRC, Istru Steinin, min kien? Jiena ma konċ parti mit-tim ta' testjal, jiena kont qed insegwi studi oħra li kienu għaddejjin dak iż-żmien u jiena marċivejt l-ebda kopja ta' dawn l-emails. Is-Sur Turmes, Sur Surċa, għandek tim tal-JRC li għamel testjar, imbagħad il-riżultati jasmuhom ma' Diġi tal-intrapriża tal-ambjent u intom qed tgħidulna li m'hemm l-ebda email. Aħna kom din il-mistoqsija il-litri formali u informali kollha ma Diġi Grow, DG MV, diġi Klima, GRC mill-ewwel ta' Jannar tal-2009 sa sal-2011 aħna marċevejna lebda email. Iġifiri minn jannar sa minn jannar tal-2010 u sa novembru tal-2010 ma kien hemm skema tal-ebda e-mail għall birak intom qegħdin timblukkawhom dawn l-emails. Din hija inaċċettabbli. Dawn l-emails huma prova illi l-uffiċjali ta' DG Intrapriża ma rridux illi JRC jagħmel dak li suppost jagħmel u fejn ma tafux qed tikdbu. F'Settembru tal-2010 xi ħadd saqsel JRC. Għalfejn mhux qed nagħmlu għal NEDC u dan huwa dak li jagħmlu l-Istati Uniti u dan huwa dak li sar dan is-sajf li għadda issa li nafu li hemm id-defeat devices, jiġifieri kulħadd kien jaf illi kien hemm dan l-apparat ta' manipulazzjoni ir-responsabilta tiegħek sur suċa hija illi tatina dawn l-emails. U qed tikdeb jekk meta tattajdina li għandna l-emails kollha. mid-dera ma waslu lekx kolla l-emails għaxina semmejt illi il-JRC għandu 1.9 miljon email. Aħna marċivina l-ebda email fuq il-rapport u fuq l-iskambju tal-JRC u li testjar u diskussjoni ma' l-intrapriża. Din mhijiex xi ħaġa normali. U inti responsabbli għal dan għalfejn mhux qed tibatulna dawn l-emails. Aħna rridu wkoll l-iskambju tal-emails fuq livell operazzjonali, aħna dan tlabnieh. Senjura President, jiddispjaċini ma din mhix ħaġa tajba li m'għandniex eh, l-emails Il-President, aħna batna e-mail oħra dal-ħodu biex nitolbu l-emails. Il-Kommissjoni qed tgħid li għadu ma tifittxu. il kommissjoni għandha din l-istrateġija. Ikolna smiħ, ma nirċivux l-emails meħtieġa din il-ħames darba. Il-ħames darba li għannu uffiċjali tal-Kummissjoni qatt ma jkollna l-emails qabel jiġu, jiġu għaw, ma jkollix l-informazzjoni meħtieġa, u mbagħad il-lejla f'xil-ħamsa jaslulna l-emails, din hija l-istrateġija, din hija strateġija inġusta għal kumitat li suppostet jagħmel inkjesta. Is-sur suċa għandu ir-rwol essenzjali f'din l-istrateġija li qed tadotta il-Kummissjoni li ma tagħtinix l-emails nittama li jien minix l-uniku membru parlamentari li nħossna li qed jadduna bizmin u dan ilu għaddej xur sħaħ issa, is-sur suċa għandu l-rwol li jagħtina din l-informazzjoni. Mhix xi ħaġa normali, mhix xi ħaġa normali li jiena m'għandi l-ebda email fuq dan is-suġġett. Sur Turmes, kwalunkwe organizzazzjoni diffiċli li tipprova dak li qed tajt. Jekk <clears throat> tini prova li jiena qed niblokja l-emails, tini prova li jiena qed il xi fil-JRC li ma jtukomx l-emails, u ma jtukomx aċċess l-emails. Tini prova mela, mil bidu ta' dan kollu, jena għattilom li rridu tu kollox, prija ta' trasparenza. il-kellima il jitkellmu fuq xulxin. Il-President, mem lebda raġuni għalfejn noqdu najtu, il-fajta jaslunna. U aħna ser namlu ħelitna kollha biex jaslunna. Sur turmes taf li jinn namel da kollu li nistak jena kelli laqat u kelli laqat u kol fejn irrabjajt mal-kommissjoni biex nikseb l-informazzjoni. San kompli insaħħaħ l-isforzi tagħna, is-Sinjura Evi. Grazzi, President. Grazzi tal-li qed taqsmu eh, ix-xhieda tagħkom ma f'dan il-kumitat. Jiena nemmen illi l-istrateġija biex toħloq eh, konfużjoni saret iktar minn eh, ċertu stati membri bl-appoċ tal-Kommissjoni ovvjament fuq din il-kustjoni kollha. U għalhekk bla ma tridu spiċċajtu involuti. Nixtieq insaqsik. Fl-opinjoni tiegħek. Din l-idea li l-għaddejja xar snin illi ikun hemm proposta tal-RDI e għal testiet rej għal sewqan reali. Ma tħossux illi din hija xi ħaġa ovvja li inti issib soluzzjoni għal problema biex tagħmel progress Imma issa la darba li ħaj timbidel il-flotta għandumu biex ikollna kwalità tal-arja kif suppost għandna skont il-liġijiet u regoli. F'dan iż-żmien kollu stajna naħsbu anke f'miżuri oħrajn. Fid-diskussjonijiet tagħkom anke fuq livell tekniku, apparti milli taħdmu fuq l-RDI, ma kienx hemm proposti jew xi alternativi li se timplementaw b'mod immedjat jew li forsi qsamtu mal-Kummissjoni u mal-Istati Membri. Naħseb illi naqblu bejnietna illi l-RDI e hija l-aħjar mod tat-testjar. L-iżviluppi teknoloġiċi għadhom għaddejjin U għana dak li provajna nuru l membri tal-komitat emis fi żjara ta'kom li issa hemm ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi. Il-vetturi elettroniċi mhux se jkun hemm emissjonijiet imma hemm affarijiet oħra, kusajt ta' sigurtà li għandhom xaqsmu mal-vetturi elettroniċi u automatiċi. Fl-istess ħin hemm ukoll żvilupp fis-sensors, ħafna sensors li huma parti mill-karozzi. Dan huwa l-iżvilupp tal-Internet of Things. Din hija metodoloġija li qed tiġi adottata bħala parti mill-leġiżlazzjoni. Mhux qed ngħidu hawnhekk 10 eh, snin għax it-teknoloġija qed tavvanza brata maġla ħafna. Ser jiena xilna insegwu kważi kull karozza fit-toroq u dan l-ammont kwantitattiv ser jagħtina analiżi u dimensjoni kwantitattiva ġdida fil-sorveljanza tagħna tas-suq. M'għandix data eżatt meta dan ser jiseħ, imma mhux aktar tard minn ħames snin. Għalhekk se nkunu nistgħu nsegwu iktar karozzi u mhux biss 130 kif qed nittestjaw bħalissa. Dan ser jibda l-affarijiet. Is-sinjura Evi l-aħħar mistoqsija anke jekk ma weġibx il-mistoqsija tiegħi. Forsi klift biċċa fil-bidux wasal tard. Fuq l-irwol li jista' jkollu dan iċ-ċentru fil-proposta il-ġdida li tresqet fir-rigward Tra-provazzjoni tal-vetturi u sorveljanza tas-suq. Dan huwa r-rwol li jista' jkollu dan iċ-ċentru mill-lum stess biex imbagħad san jiġi implementat ħalli nwiġbu għal problema ta' sorveljanza li l-lum il-ġurnata huwa il-punt dajjef ta' din is-sistema. Jena, għattilkom xista jissir jek nikbu l-mandat, nistaw nibdew għada. Nanalizzaw 40 vettura per eżempju u anke 130 vettura fi żmien sentejn. Palissa hemm ukoll rwol ta' medjazzjoni tal-Kummissjoni dan il-proċess fid-dawl tal-qafas leġislattiv attwali. qed jirnexxina nagħmlu iktar bil-ħidma tagħna ma' awtoritajiet ta' approvazzjoni tat-tip u billi nagħtuhom arfin u anke faċilitajiet biex jitejbu l-irwol tagħhom. Iżda m'għandniex setat regolatorji f'dan l-aspett imma dan jiddependi mid-diskussjonijiet volontarji Aħna żviluppajna ċertu metodoloġiji għanna talbiet biex jiġu użati faċilitajiet oħra li huma żviluppati ukoll ma' staff kwalifikat. Dak li nistgħu nagħmlu fih dan il qafat leġislattiv attwali imma qed nittamaw illi dan jinbidel mar kemm jista' jkun. U jkunu nistgħu tassew nibdew il-ħidma tagħna fil-sorveljanza tas-suq u anke l-approvazzjoni tat-tip, Għal huwa element importanti ħafna tal-leġislazzjoni. Grazzi mela bekk konkludejna il-mistoqsijiet sa' dan is-smieħ. Fuq l-emails ser nerġgħu nagħmlu talba imma il-Kummissjoni hija preżenti llum u intom preżenti wkoll U eh, kif tafu, hemm diskrepanza ta' informazzjoni, hemm nuqqas ta' informazzjoni. Naf illi dawn l-affarijiet jieħdu l-ħin, imma għandna naħdmu b'mod sistematiku. Għalhekk dan se nerġa' nagħmlu bil-miktub imma la darba qegħdin hawnhekk magħna illum tistgħu anke tinvestigaw dan. Grazzi tassew qabli jekk jaslulna l-emails ikun hemm iktar mistoqsijiet bil-miktub. Grazzi tal-li attendejt biex twieġeb il-mistoqsijiet tagħna. Issa nitlob il-istur disanti biex eh, jitla hawnhekk jekk jogħġbu, grazzi. Mr. DeSanti, I immediately give you the floor to do some introductions and then we go. Yep, mela nadilek il-kelma għal kommenti ta' introduzzjoni tiegħek imbagħad nibdew bil-mistoqsijiet. Grazzi ħafna Sinjura President, Sinjuri, jiena nixtieq ilkom il-warn of senari tajjeb, jiena ser nuża l-ħin tiegħi biex interni dak li qed eh, fil-passat mm, anka uħut minnkom dan diġa smajtuh meta żortulna ġewwa ispra. Jina fil eh, fir li kelli nista' nagħti taqsira ta' xinu xoltana l-ewwel il-missjoni tal-istituzzjoni kienet il niprovdu eh, għajnuna kem kemm jista' jkun possibbli mill-att xjentifiku għal proċess ta' politika tal-Kummissjoni. Rana napoġġaw Digi Grow, Digi Enf u Digi Klima u mod partikolari dan namluħ għal regolamenti Euro 5 u Euro 6 għal karozzi tal-passiġġieri, regolament Euro 6 għal heavy duty vehicles, etc. Bdejna mm, kif tafu fil-bidu ta' seklu 19 l-ewwel laboratorju tana kien uh, eh, beda bil-bloperat tiegħu fis-sena 2000 U b'mod partikolari il parlament Ewropew kien hemm il-parteċipazzjoni tas-Sur Lange. Aħna pruvajna naraw a bażi ta' data li niġbru kif nistgħu nisviluppaw il-leġiżlazzjoni. Mbagħad bdejna naħdmu l-kol flimkien mal-persuni li jieħdu il-deċiżjonijiet. Jiġifieri aħna bdejna nqisu pereżempju il-direttiva Euro 5 li tiffoka l-iktar fuq il-partiċelli għaliex f'dak iż-żmien il-nanopartiċelli kellhom kienu partikolarment problematiċi għal diesel. Fl-2003 mbagħad komplejna inħarsu lejn nistudjaw il-PEMS għal heavy duty vehicles. Jiġifieri minn banda xtaqna nifukaw l-iktar fuq il-PEMS għal Euro 6 u l-PMs għal karozzi. Bad ġara fl-2005 meta spiċċajna bewet wieħor il-progress b'ewro 5, DG Environment saqsilna jekk nistawx nibdew nistudjaw l-emissjonijiet reali għal karozzi wkoll minħabba illi il-miżuri ta' jew aħjar il-kejl li konet naslu għalih ma kienx qed jirrifletti s-sitwazzjoni reali u ma kienx qed jirrifletti l-emissjonijiet NOx bħalma kien hemm jew aħjar li kien partikolarment problematiku fil-euro 2 euro 3 euro 4. Jiġifieri aħna permezz ta' din is-sistema tal-PEMS provajna naħdmu fuq eh, fuq eh, tamir li jista' jkejjel aħjar l-emissjonijiet. Aħna bdejna naħdmu fuq uh, l-euro 3 u l-euro 4 u bdejna nkejlu anka dak li kien hemm bżonn li tkejlu brabta mal-euro 5. Bewet wardan seħal l-2009. Aħna spiċċajna bil-kampanja um, fil-fazi ta' sperimentazzjoni tagħha fl-2009 bej wieħed ieħor fl-2010 lek konna l lesti sabiex nibdew nitkellmu mal-kollegi u nippruvaw Um, ninformaw il- uh, persuni li ħadu d-deċizjonijiet u l-industrija rigward dawn id-diskrepanzi li jeżistu bejn l-emissjonijiet fit-triq reali u l-emissjonijiet imkejla fil-laboratorju. Aħna stabilixxejna dan il-grupp ta' ħidma fuq l-ekim sejħaħ um, emissjonijiet ta' sewqan reali, real driving emissions. Dan ħadilna sentejn, per domna sentejn eh, nasbu jekk um, fuq lima metodu ser nużaw. U finalment f'Ottubru 2012 iddeċidejna illi insegwu il-linji um, suġġeriti minna mhux mill-PEMS. Aħna derilna illi dan huwa l-unika mod kif tkejjel l-emissjonijiet um, reali jekk lej kollok tiffoka u tuża r-riżultati li tikseb fil-laboratorju. Bat kellna bżonn xi żmien sabiex niddeċidu il dwar il-metodoloġija li konna ser nużaw għal valutazzjoni ta' data u kondizjonijiet ta' bundling. Jiġifieri tridu tifmu illi qabel ma tikseb il-konsens meħtieġ biex tersa qudiem jew tipproponi xi ħaġa li ti RMV jkollok bżon ta' ċerta ħin. Dan ħadilna fil-fat bi wieħed ieħor erba snin biex naslu għal la bozz ta' proposta illi għalna bħalissa. Dan huwa għalhekk bi wieħed ieħor l-istorja teknoloġika tagħna u kif imxejna, kif proċedejna. Wara dan xamilna, komplejna naħdmu flimkien mal partit interessati involuti u wasalna fil level li ninsabu fih bħalissa. Nista' ngħidilkom dan illi ġej. L-ewwel, attwalment aħna qed niżviluppaw l-aqwa metodoloġija possibbli għal kejl tal-emissjonijiet reali fil-ġejjeni il-ċina, il-Korea u anka l-Istati Uniti issa id-deċidaw illi adottaw din il-metodoloġija. Jiġifieri fl-opinjoni tiegħi l-idea tagħna kienet tajba li ma noqogħdux nerġgħu nidħlu f'ħafna tipi ta' testijiet dinamiċi biex imorru għal ħaġa li tista' tkun ta' revoluzzjoni. U għalhekk fil-ġejjieni illi nadottaw l-RDE, anzi illi xaħat iqarra blardi i ser ikun diffiċli ħafna, ser ikun diffiċli li xaħat ma jirrispettax l-standards, ek kif, implement, ek kif ehm, jinsabu implementati fil-leġizlazzjoni. Issa, rigward il-ġejjini u għawek kiena nieqaf għalli nkun nista' mill-ewwel nibda nieħu l-mistoqsijiet minn ħatakom. Nista' ngħidilkom illi kien hemm xi ħaġa nieqsa fl-Ewropa li għanna bżon palissa li hemm nieqes fl-Ewropa huwa strateġija għas sorveljanza tas-suq. Programm li implement u programm li implementa din l-istrateġija. Fl-Unjoni Ewropea nistgħu nitkellmu fuq differenzi bl-standards iva, però bewet uħor dawn l-standards huma l-istess. Però fl-Istati Uniti għandhom strateġija u programm ta' sorveljanza tas-suq li hija b'saħħitha ħafna, ħaġa li m'għandniex jew li ma kellniex fl-Unjoni Ewropea. Issa permessa l-qafas li għanna bħalissa aħna saqna fuq dan il-bżonn huwa importanti li nimplementaw din it-tip ta' sorveljanza tas suq però nixtieq ngħid ukoll, Sinjora Presidenti, li huwa importanti il-mod kif nimplementaw dan kollu għandu u importanti li kolna mandat tkun min tkun l autorita li aħna niċċekkjaw l-emissjonijiet irid ikollna persuni kompetenti wkoll għaliex tafu dan jekk wieħed ma jkunx estremament kompetenti f'dan il-qasam jekk ma jkollokx dialogu tekniku mal-esperti, mill-partijiet interessati, minn min manifattura, allora ma tkun tista' tagħmel xejn. Għalhekk huwa importanti illi ikun hemm kompetenza u trasparenza. L-unika mod u fil-fatt jidir li l-proposta tal-Kummissjoni mhix f'din id-direzzjoni illi kollok forum ta' persuni li jagħmlu l-approvazzjoni tat tip illi magħhom aħna nistgħu naqsmu d-data mhux biss data kwalitattiva iżda anka data li titħol iktar fil fond biex jekk l-affarijiet eh, imorru ħażin jekk ikun hemm xi nuqqasijiet, aħna naslu għal xi tip ta' soluzzjoni. Naċċettaw jew ma naċċettawx eh, is-sitwazzjoni. L-aħħar punt naħseb illi dak li nexxilna nisviluppaw sa issa hija Eh, situazzjoni fejn għanna l-laboratorju, għanna l-kompetenzi u għanna u koll reputazzjoni internazzjonali. Ġifiri, jekk intom besibkom tmorru għal din is-soluzzjoni, allura nistgħu implementaw dan is-software. Tajjeb wis, eh, naddi issa il-kelma l-ewwel kellim tagħna. Grazzi Sur De Santi tal-li tinsabawek fostna, jiena nixtieq nifoka l-ewwel mhux fuq l-aspetti legali ta' defeat devices, iżda nixtieq nifoka fuq il- parti razzjonali, jekk nistgħu ngħidu hekk, tal-karozzi waqt it-testijiet. Intom mill l-2007 lura ħassejtu li l-karozzi qed iġibu ruħhom b'mod irrazzjonali waqt it-testijiet meta mqabla ma kif eh, jaħdmu meta jkunu fit-triq. L-istess der mill-komunikazzjoni bejnietkom u DG Envy. Intom tkellimtu ma DG Enterprise illi kienu huma responsabli mill-leġizlazzjoni f'dan il-qasam. Jidir li li dan ma sarx, pero nħalli li l-ek tuġibni. Mela, dak kollu li namlu, aħna namlu b'kollaborazzjoni siħa ma' DGs kollha involuti. Jiġifieri qabel ma bdejna b'din l-investigazzjoni fuq pereżempju NOx, l-emissjonijiet NOx reali, aħna rċivejna mandat minn DG Environment. Dan kien mandat li ġi iffirmat fawissu tal-2005, jiġifieri aħna dejjem tkellimna ma' DG Klima, Eh, fost oħrajn ma diġi M, etc. Ġifiri r-riżultati tagħna aħna de samnihom ma diġi skolla. Tajjeb, mela anka DG Enterprise kienet eh, informata. Jien issa nixtieq nifoka fuq il-proċess Kajman Wis. Eh, per eżempju, f'Ottubru 2010 u għek ser naqra taqsira l-metodi RDE għandu jkunu disponibli sal-aħħar tal-2012, jiġifieri fi żmien sentejn x'mar ħażin? Għaliex kelkom bżon daqshekk ħafna snin biex tiżviluppaw din it-teknoloġija. Waħda mir-raġunijiet kienet illi domtu sentejn iktar biex taslu għal konklużjoni li l-metodu PEMS u għal-ħjar metodu. Tista' telabora iktar fuq dan? Iva, naqbel miegħek mija fil-mija. Il-problema hija illi dini il-ħajja reali Aħna bdejna naħdmu flimkien, meta bdejna f'jannar 2011 kien hemm erba' metodi differenti. Uh, u aħna kellna nażlu fost dawn l-erba' metodi. Aħna eh, proponejna il-metodu tal-PEMS, ieħor tal-modeling, ieħor eh, li kopja l-metodu bejwet ieħor li kien hemm fil-Stati eh, Uniti u l-ieħor tal-random driving cycles tafu li ikun hemm bżonn tal-maġġoranza biex tmur għal-metodu iktar milli għal-metodu ieħor. U fil-fatt sa Ottubru tal-2012 qatt ma kien hemm il-maġġoranza. Iva, inti qed tgħid li ehm, kelkom bżonn tal-approvazzjoni ta' 50% tal-parteċipanti. Iktar minn 50% tal-parteċipanti ġeneralment ikunu ġejjin mill-industrija. Dan ma nafx ngħidulek, però kien hemm rappreżentanti tal-NGOs, ta' min manifattura l-karozzi, tal-Kummissjoni wkoll, ma nafx jekk kienux 50% jew le. Mbagħad mill-ġdid aħna konna qed nitkellmu mbagħad nirrapportaw li TCMV. Jiġifieri Dan ħadilna ħafna ħafna xhur kellna nittrattaw l-istess kustjoni għal diversi xhur. U jkolli nammetti illi dan l-aspett kien diffiċli politikament. Kif jista' jkun li kien diffiċli politikament meta intom kumitat xjentifiku u tekniku madana kollu. Jiena smajt illi l-industrija kienet apposta qed tipprova t-tellef il-progress qed tipprova eh, iżżomm l-affarijiet milli jiġru. Ikolli nammetti illi kien hemm ħafna laqat, laqat fejn konna laqna files u kellna nerġgħu niftuhom daw il-files. Kellna niddiskutu għal darba darbtejn xi ħaġa li fl-opinjoni tagħna kienet diġà deċiża U il-Kummissjoni ma il-minuti naħseb illi kienet kwistjoni għaliex l-affarijiet id-dew mhux hekk. E, il-minuti ittieħdu. Però aħna ma nistawx e, niddeċidu xi ħaġa u nibqgħu għaddejjin b'dak li kollna f'moħħna mingħajr ma jkollna l-approvazzjoni tal-oħrajn kollha tal-prezenti e, kollha. Fl-aħħar wasalna l-konklużjoni illi il-metodoloġija li konna qed nissuġġerixxu aħna kienet kompletament indipendenti minn kwalsiasi eh, affarijiet li jistaw juru ħaġa boħra. L-Onorevoli Giseke. Grazzi ħafna, Sur De Santi, tal-li tinsapaw għek postna biex twiġab il-mistoqsijiet tagħna illum. il-kollega tijak ma irnexilux iweġibni eh, dwar din il-mistoqsija li kont saqsejt jiena, u għalek jiena għet għanistaqsija li l inti kont dak eh, responsabli f'dan iż-żmien partikolar li ser nitkellem fuq jiena. Rigward l-iskambju ta' emails, ma nafx kemm nistgħu ngħidu li sur xuzza ingħata direttiva politika illi ma jaddix l-emails. Jina naħseb illi jrid ikollok irrid eh, ikollok eh, ċari qabel ma tgħid affarijiet ta' dawn affarijiet. L-emails li għandi jiena huma interessanti ħafna u nistgħu naswa ċerta konklużjonijiet minnhom. Pereżempju, l-email ta' 30 ta' Novembru 2012 tgħid, pereżempju, fuq l-emissjonijiet NOx illi jekk tibda il-magna taħt l-20 grad ehm, ċentigradu iwassal għal emissjonijiet noxolin ħafna. L-Aġenzija taħkom qed titkellem fuq il-cycle beating, fuq il-memory effect u il-Kummissjoni qed titkellem fuq il-hard cycle beating. Jien m'iniex espert, però jekk eh, xaħat l-esperti jgħidu, xaħat jgħid hard cycle beating u xaħat jgħid cycle beating. X'inhi eżattament id-differenza bejnietom? Jiena naħseb li ħer jek niċċaraw xi ħaġa. F'dak il-waqt kulħadd fid-dinja, anzi ħadd fid-dinja ma kien um, ehm, surprise mid-diskrepanza li teżisti bejn il-ċiklu reali, l-emissjonijiet reali u l-emissjonijiet fil-laboratorju. Is-cycle beating ma kienx daqshekk Trump. Il-fatt li ġifri dan il-cycle beating tkejlu barra mill-laboratorju kienet aċċettata minn kulħadd li r-riżultati ser ikunu differenti. Issa, jekk differenza bej cycle beating u hard cycle beating tistax tispjegaha b'mod xjentifiku, eh, dik eh, hija kwistjoni oħra. Però mill-bidunet jekk forsi tiftakru meta intom intervistajtu il-kap tal-trasportazzjoni tal-Istati Uniti u sejtu għom. X'kienet ir-reazzjoni tagħkom meta intom irċevejtu um, il-riżultati mill-JRC? U ma kienux sorpriżi għaliex huma kienu jafu illi il- eh, kej li jisir fil-laboratorju huwa differenti minn dak illi jinkiseb fil-, fil barra fil-sewqan reali. U għalek aħna bdejna nifukaw mill-ewwel fuq il-proċess RD. Jiġifieri r-riżultati ma kinux daqshekk ta' sorpriża. Grazzi. Forsi nista' nagħmilek mistoqsija speċifika biex nipprova nikkonsidra dak li qed jgħid is-Sur Thomas Eja nejdu illi l-iskambju ta' emails miex kompleta. Jekk forsi inti tista' tatina taqsira tal-perjodu meta inti kont eh, responsabli. Inti kif kont titratta l-emails, kienu fuq xi survey, fuq xi server, skużawni, jew kienu qed jiġu aġġornati kull sitt xhur bħalma jiġri pereżempju hekk fil-Parlament Ewropew. Spjegana eżattament fiżikament jiġri minn dawn l-emails. L-ewwel kolli nammetti li jiena minix esperts ta' l-IT. Nispera li temnuni illi meta ngħidilkom illi jiena ma niftakarx bl-iskambju kollha ta' emails illi saret f'dak il-perjodu, jekk tridu nistgħu nerġgħu nqisu l-emails kollha mhix problema l-iskambju ta' emails li saret bejnietna u oħrajn. Jiena nerġa' ngħidilkom jien minix espert tal-IT kellim jiġi interrott. Fil-fatt aħna għandna sistema sabiex ehm, ta' kif norganizzaw l-emails permezz ta' real band. Mbagħad hemm sistema wkoll li tħassar l-emails li jkunu eqdem minn sitt xhur. Jiġifieri jekk dawn l-emails ma jiġux issejjati folders dawn ser titlifhom. Grazzi ħafna. Mistoqsija Assur Desanti, inti ilek taħdem dan il-qasam għal ħafna żmien issa. Li qed tagħmel issa huwa li tkompli bil-ħidma tiegħek u tipprova taġġel affarijiet, però il-mistoqsija hija Metti intom kelkom tagħmlu l-għażla bej il-benzin u d-diesel, per eżempju, intom imxejtu ma' dak li l-industrija, jew intom qedtu li l-industrija isimgħu hemm bżonn li tadattaw anka fid-dawl ta' dak li qed jiġri fil-kuntest tal-PM il-particulate matter. Tista' tinformana iktar dwar dan is-suġġett u Sinjor President, mistoqsija waħda biss għandi ċans nagħmel ejja nirċivu l-mistoqsija l għabel kollox. So, first of all, is good the decision. Iva, u għacħari li id-deċizjoni fejn imorru miex tal-Komissjoni u tal-GRC, meta bdejna dan il-ħidma fuq eh, kien hemm diġà fuq il-mejda possibilità ta' diesel, eh, li tiftakru li diesel kien meqjus soluzzjoni tajba l-Ewropa liex eh, jimplika ċertu frankar, jiġifieri konsumu Ġifiri, din kienet tkun teknoloġija aħjar, l-efficienza enerġetika dejjem kienet priorità tagħna. Ġifiri, fil-prinċipju aħna isna li din kienet l-aħjar soluzzjoni, però il-problema għamet eżat wara li meta rajna l-impjat ambientali ta' diesel, rajna l-iftermini ta' NOx, imma anke wkoll qabel fuq il-particulate meter kena problema. Ġifiri, għalek aħna deċidejna li nifukaw fuq l-evalwazzjoni ambientali, mux għazda strategika, jek mux aħjar li morru għal petrol flok id dizel jew viċeversa. Illa li għax fl-axar mill-axar lebda mitnejn mumma soluzzjoni aħar jafijom infusom. Irridu, inkomplu għaddejjien, b'kem se jkun naraw li nisvilupaw soluzzjonijiet iktar favur l-ambjent bħal vetturi elettriċi, pero sa' kemm għanna dawn irridna naraw li nillimitaw kemm jista' jkun eh, pereżempju eh, l ultrafine particles, eh, il-partiċelli l-iktar fini, mbagħad eventwalment l-emissjonijiet in-nox. Nixtieq ngħidilkom li jekk dawn iżommhom taħt kontroll, allura l-impatt tad diesel anke jekk nagħtu konsiderazzjoni l-GTI ikun daqs dak tal-petrol. ta' gti għal-petrol jista' jkun għal imma insomma. Nixtieq ngħid li issa bit-trattament li għanna, post-trattament eh, il-diesel kważi daqs il-petrol. Tajab, eh, tħossu li għamiltu bizzejiet imma minn punt vista xjentifiku biex eh, taraw naqraw xistaw kunu l-effetti dan iġużi kollha ġejjin minn dizel iva fil-fatt publikajna riżultati kollha, diskutejna u tinsewx li aħna fermajna sħobijiet eh, ma laqwa nies settur għanna u koll MOUs ma ċina, ma l-Korea, ma l-Stati Uniti, ġviri dekom jidekom din il-kwestjoni konsidrajnija minn kullata. U xini l-esperienza ta'kom allura fuq eh, il-mod kif il-Komissjoni użat il-rizultati ta'kom eh, xe tħossu, eh, tħossu li xol takom kien bizzejiet, tħossu li l-Komissjoni reagġiet, eh, reagġiet bizzejiet eh, ma kienx sekta tedjanti għalikum li ċertu sejbiet kom ġew kompletament skartati? Le. Rrit nejt għonek, ftejt premessi li jiexet għajma din il-kwestjoni anke qabel, rrit noħra disensjoni bejn zewċ xalijiet. L-ewel, ħidma hija illi ntejbu l-arfien u insibu li huma li ma li tkun il-fokus għal leġislazzjoni futura tagħna imma ħadd xogħol ieħor huwa l-approvazzjoni tat-tip. Ġviri xi ħadd irid tħares lura għamela ta' pulizija. Imma, skużawni, ma nafx, ejjew intom, eh? ejjew fi-spraw taraw, naqraw l-ewel għodda biex nkejlu eh, il particelli eh, Mbatt mill particelli mxejna bil-mot il-mod biex nkejlu l-RDIs. U nafu li ħna konna pionieri li l-istess teknoloġija ħadġi adottata madwar id-dinja. Mela, etnamlu riċerka, t-provaw, napoġġjaw, leġislazzjoni innovattiva. Nixtieq ngħid li dan huwa tassew eh, ta' kumpensa lejna bħala riċerkaturi, pero nixtieq ngħid li eh, fuq il type of proof li fuq l-approvazzjoni ta' tip aħna ma konniex eh, involuti din dan huwa naqas kbir hija ħasra li. Ejba iva, dak li għanna nieqes fl-Ewropa jekk ikun sistema trasparenti, kompetenti, eh, din, din, dan u għalli għanani, għessi eh, sorveljenza ta' su, eh, iġifiri kun hemm autorità waħda li għandha setta l-kompetenza u l-metodoloġija biex tipplementa dan kollu kif suppost kieku l-Ewropa tkun fuq ta' qoddim madwar id-dinja. Grazzi kontu ċari kristall. Sinura Bonifej. Grazzi u Urbano Sanattajjeb, Sur Desanti, jekk nisma dak għal Sur Suċa, ġifiri 70% ta' jrc huwa biex jara illi regoli eh, jieġu imħarsa, ġifiri għet nireferi regolament 7.5.2007. 30% l-oħra jiffokaw fuq l-izvilup ta' teknologija ġodda li huma iktar effettivi, eh, pero eh, ma nafx dawn fil 70 ma tistawx konsidraw bħala mandat ġenerali r-rispett ta' regoli Ewropej. Um, ma jistax ikun mandat ġenerali ta' GRC li xfraħal aħħar mill-aħħar kif nara jiena għandkom rwol ċentrali biex ikunem biex jitħallsu ir-regoli komunitarji. Eh, le, skużani, senjura. Illa li biex napoġġjaw il-leġislazzjoni ifisser illi l-evidenza xjentifika inqedwa fid-dejn dawk li jridu jieħdu deċiżjonijiet fl-ola livelli. Imbagħad ikun hemm l-implementazzjoni fis-sens li jridu nintervjenu wkoll f'każ li dak li għanna rridu jiġi aġġornat, però il ninforzaw il-leġislazzjoni mux fil-mandat tagħna. Dak li huwa għani, biex ngħidlek aħna immaġinaw kieku tlabna informazzjoni eh, mill-manifatturi jew nkella eh, eh, mill-awtoritajiet tal-approvazzjoni ta' tip. Il-problema kienet illi ma konniex involuti fis sorverjanza ta' suq u anke kien hemm xi ħaġa aħna ma stajniex niskopruha ma konniex nafu dak iż-żmien għażadna nafu issa għaliex aħna ma ma sajnix naġi xwejva, ma kontux tafu, ma kontux tafu, e ma kontu tafu illi hemm problema, illa li jiex e, intom e, fil-fat proponejtu din teknoloġija ġdida tal-RDI. Issa, al kontrarju meta wieħed seta iħares wara il-dokument li ħareġ wara il-kas Volkswagen ġimit loop l-GRC biex jis ma l-istati membri il-mekanizmi kollha ta' illi sabu ċertu eh, diskrepanzi. U tafu, tafu li fuq dan kelkom mandat ċar qed nitkellmu hawnhekk eh, għal Ottubru 2015. Eh, issa ma nafx jekk tistawx issa l il-ġurnata fuq din l-inkjesta li intom tajtu mandat dwar tistawx tatuna ir-riżultat miksuba l-sentejn ilu jekk fimt tajjeb inti qed tirreferi għall aħħar test eh, li sar din sena. Le, le, et nireferi għal dokument eh, li aħna konsultajna imma li ma stajniex naraw eh, u dimajnejna, pero illi tieħet fil rendikont tal-laqa ta' ottubru tal-2015 eżat wara li kien hemm l-iskandlu Volkswagen fl-Istati Uniti. Eżat wara intom eh, ġejtu mitluba biex taraw naqra il-mekkanizmi ta' validazzjoni li kien hemm fl-Istati membri u illi jistipulawkom eżattament il-kriterji kollha ta' dawn il-mekkanizmi. Fuq dan, tistaw jekk jorrukkom tgħidulna iktar tistgħu tippreżentanna din l-informazzjoni. Iva, aħna fil-fat minn dak iż-żmien law bdejna kollaboraw ma' DJ Grow u nikkollaboraw dawn il-programmi nazzjonali anki ta l autoritajiet tal-approvazzjoni ta' tip. U provajna nħolqu linji gwida għal dawn it-testijiet għalli li il-riskju kbir li kena kien li dawn it-testijiet kienu għat isiru b'mod kompletament differenti minn stat membru għal ieħor. Allura, żviluppajna linji gwida bbażati fuq eh, il-prassi nazzjonali, dan għamenniħ l aktar fis possibbli u imbagħad eh, f'Diġi Grow f'Mejju ta' din is-sena nedejna l-ewwel programm ta' sorveljanza tas-suq għalhekk jiena semmejt fil-fatt illi sissa diġa verifikajna erba karozzi rapport interim tadda f'Settembru lil diġi Grow u jekk minn ixter żball tadda lilkom ukoll xi emailu. Ġifiri, mill nista' nifhem dan ir-rapport huwa disponibbli. Mhux ta' fejna fjena, ma' insomma, jek dan eh, huwa aċċessibbli allura tajjeb wisq. Eh. Aħna, aħna tajna l-bira, jgħid is-sorti santi il-Kummissjoni, u hekk smajna li dan eh, l preliminari ta' rapport eh, illi batna l dirigrow ta' dan il Se eh, Nishtiq nejt eh, illi dawn erba karotzi li ħna testjajna Euro 6 fl ħar testijta li saru fl ħar xur suppost jasturkom il-lum jawada probabilment il-lum Ejva fis-seba jipreċiża il sur Santi fis-seba. il-sur Gerbrandi. Iva, stajt nintervjeri, ma nistan għaddi kelma li senjora Meisner. Grazie ħafna tal-li tal-li jgħatmana, eh, sur eh, desanti, aħna fil-fat eh, smajni ktejt li jintom t-provaw t sviluppaw l-ħjar teknoloġija possibli, għattu koll li sorvelenza ta' s-suq jgħata importanti u għadda njesa. Iva, dak li t-niprofa n-interpreta jena, meta nara naqra li jintom t-dudu labur għal ta' pionieri, Nixtieq saqsikom xi ħaġa, meta intom ħsibtu l-ewwel darba fuq sorveljanza tas-suq b'saħħitha u meta u meta istu li eh, kelkom tesqwa fil-fatt l-ewwel darba qdim il-kummissjoni. Aħna meta bdejna nabbazzaw dan il-qafas eh, fuq eh, mal-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip u mal-Digi Grow. is, wis, issa, mistoqsi oħra ma, intom għattu ilija, intom sviluppajtu l-aħjar metodologija ta' it jar, miex daqsal fuq teknoloġija, pero inti tikkunsidra li eh, għadu possibli għal dawk li manifutaraw il-karozzi li xorta iqar u eh, minn punt vista xjentifiku bit-testijiet li għanna Iva, it-tweġiba tijak kiena sodisfaċenti, l xenti għat lan tal-test RLD u li ma jkunniex ehm, iktar ehm, iktar minn għarra. Eh, imma li nxeqnejt u zgur illi qed namlu dak kollu li huwa possibbli biex niprevjenu li dawn in-nies jibqgħu jiżaw dawn id-divit Iva, mistoqsija importanti, naħseb illi ehm, huwa pass importanti l-qoddim. Eh, u hawnhekk irbaħna irbaħna naqra żmien għaliex eh, fl-aħħar mill-aħħar eh, hemm oħrajn illi qed jimxu warajna. L-idea hawnhekk hija illi ikon awtorità kompetenti, per jekk m'għandekx awtorità kompetenti biex timplementa Tistax imxir qoddim jekk inti m'għandekx allura awtorità kompetenti u li tiddiskutu tiddiskuti fl-imkien ma dawk li huma responsabbli għal mifattura ma dawk eh, responsabbli għal approvazzjoni t-tip. inti moħa tkun kopert. Eh, ġifiri, aħna vera, produċejna l ħjara da possibli. Ġifiri, issa ejja nużawa b-mota li għanna n-nies, għanna n-nies kompetenti eh, li nistaw nafdawum u għanna metodologija tajba. aħna għanna l-ardija l-approvazzjoni ta' tip, imma dik l-għandu xaqsam sorvelenza ta' suq, mux il-kas, ġviri nixxeqnejt li l-kontroll ħajkun limitat. Allura, għalekkat, l-implementazzjoni ta' dak li għanna permessa nies eh, kompetenti u metodologija trasparenti dak illi ħajwasana suċċess. Inti għat illi mill-punt vista tiegħek ma stajx tikkontrolla jekk l-awtorità kompetenti fl-istati membri għamlu xalhom jew le, għamlu xorhom kif suppost jew le. Għala dan ma kienx il-każ. U ma kellekx ċans, ma kellekx eh, l-ok li ta' tipari l-Komissjoni biex ija t-ċekja fuq eh, l-autoritet nazjonali li xlaħar bil-axar, diġa kien hemm leġislazzjoni fis-seħ. Jekk inti, jekk inti konsulent xjentifiku għal-Komissjoni, eh, jek ma konx sodisfat b'affarijiet kif kienu sejrin. Allora ma tajtx konsulenza, ma trix l kummissjoni li ma joġbukx l-affarijiet kif sejrin. Għandar boħra, nishtiq ngħid li kellna ħafna diskussjonijiet bejnietna mal-kollegi. Memx e-mail ieħor. You will get it at 9 o'clock, 7 o'clock tonight. Iva, Ej, terġafu l-lejla fis-seba' kien hemm diskussjonijiet eh, tekniċi fuq kif nistgħu niżviluppaw kemm jista' jkun is-soluzzjoni. Dan kien l-għan prinċipali tagħna. Eh, Jiddispeċejna ngħidilna eh, ma kienet xi ħaġa xi ħaġa fidejna jisek tixtieq tibni xi ħaġa kompletament mill-ġdid. Meta qas għandek il-bażi legali, aħna li għamilna u li segwejna il il-mandat tagħna, ġifier li naraw kemm nistgħu nsolvu il-problema kemm jista' jkun malajr u bl-iktar mod effiċenti eh, tajjeb, u bl-iktar mod effiċenti ma sar xejn, eh, u xi kultant eh, għattu illi l-approċċ tagħkom kien soft, kien illi l-affarijiet imxew bil-mod, allura min jaħti għal dan kollu, min jaħti għal fatt illi ma kien effiċenti xejn bħala proċess. Nista' nagħter nisfartija fuq 28 stat membru, naħseb irridu naċċettaw illi hemm ħafna interessi, hemm ħafna punti di vista differenti bejn it-28 u allura Iġveri inti eh, il-problema hija l-istati membri. Eh. Eh, hija b sistema nifisa li hija komplikata. Skużawni, ma n-niex awtorità waħda. Ah, hemmhekk fl-Istati Uniti għandhom l-PA li tiddeċidi kollox, aħna rridu nqogħdu ngħaddu kollox mill-kumitati fejn għan neħtieġu maġġoranza jew kellan anke unanimità, jiġifieri naħseb illi bis-sistema li għandna n-nix ħaġa ħazina, nistaqsik, inti taqbel ma xi ħaġa bħal IPA iva, mistoqsija importanti, meta wieħed iħares lejn is-sitwazzjoni preżenti fl-Ewropa, naħseb li din hija ħolma, kważi impossibbli. Ella li inti għandek awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip kważi f'kull pajjiż. Tista' tgħid, jiġifieri jekk tipprova tifoka din l-enerġija kollha f'awtorità waħda ma nafx sabdan jista' jispiċċa fil-ħmar il-lejl naħseb dak li huwa iktar loġiku huwa l-proposta tal-Kummissjoni fejn inti kollok forum li tinvolvi lil dawn l awtoritajiet kollha, però inti tittafdhom irid tkun hemm skambju ta' dejta li s'issa għadha ma tassenniex irid tkun hemm evidenza f'każ li rridu nippruvaw xi ħaġa u dan irid jinżel sal l-iktar livelli baxxi. Eh, u rrit ikonna u koll il-facilitajiet kollha meħtieġa, rrit ikun hemm l-investiment eh, neċessari mhux qed ngħid eh, illi qed qed nitħallsu ċiċi, imma rridu iktar. Is-Sur Turmes, iva, meta inti tkellimt dwar xogħol ta' tiftix, dan kien jeżisti u kien hemm nizel illi il-Komissjoni tittara li l-autoritajiet tal-rappresentanti tipet jagħmlu xogħolhom kif suppost u s-sur Potaxnik ehm, responsabbli l-ambjent eh, u id-DG eh, fid-DG il-Direttur Ġenerali fil dg Ambjent u oħrajn qalu li hemm każ pertinenti għal ksur U għallura, jena nishtu nkun naf, aħna nishtu nkun u eh, min kienet imiex il-tim talkom fl-2010, min kienu l-kontraparti FDG Enterprise, u koll min għabbozza rapport. Il-mesċej, kont jena faċ il-nejdelkom, u eh, kienem kienem maħrejna l-ordnijiet eh, responsabli Purnell eh, u oħrajn eh, nista' ngħidilkom eh, faċilment min kienu valutier l-kontraparti u kollu ma magħrufa. Intom użajtu e-mails. Sur Tormes. Personalment le, illa li għaxa fuq livelli ta' diretturi ma nafx fuq livell operattiv allura skambjajtu xi mails jekk inti għandek nies fi Spra nies fi Brussell, intom kif taqsmu l-informazzjoni ehm, Nerġa' ngħidlek sur turmes, eh, naħseb illi eh, memxejn eh, Stram illi bejn DG Enterprise, DG Klima, DG Environment, kienem kienem imez bejnietna naħseb iva, mux ħaġa sorprendenti. Unti wkoll sorpriż allura li għallajberak memx email imbierek illi wasal dan il-kumitat. et teni punt, Ejja neħdu l kassa tal-Istati Uniti, eh, inti għat xaħġa ta' sew importanti qabel, għat il-proċedura ta' testjar u l bazi legali fl-Unjoni Ewropa fil-Istati Uniti miex laqseg differenti minn dik tal-Unjoni, eh, għalfejn, għalfejn memx differenza daqsek eh, memx differenza daqsek kbira, ġveru minn għat nara li jem memx forsi problema ta' standard, mela ħanejd l-ek, sorsanti Eh, jgħid is-sur Desanti. Eh, jien naħseb illi eh, meta naraw il-livell ta' ambizzjoni li rridu, xiftet jewis qegħdin hemmhekk naħseb illi Allura, għalfej l-skandlu jgħid is-sur Termes għandna 300.000 ehm, magna ta' diesel illi skoprejna li hemm 300.000 ehm, għalfejn l-Amerikani bi 300.000 eh, karozza daħdem bid-diesel, kombinazzjoni kienu huma li skoprew l-ewwel din il-kwestjoni. Eh, Xejn ngħid huwa illi eh, forsi eh, id-differenza prinċipali hija li fl-Istati Uniti hija awtorità ambjentali, mentri fil-Kastana hija awtorità industrijali, naħseb din hija differenza le forsi iva, differenza ma differenza qiegħda l-ewwel fis-sorverenza tas-suq. Eh, intom qed taraw eh, bħala politiċi x'deċiżjoni tieħdu, ma jiena bħala persuna teknika jiena rrid nara li nadatta xi ħaġa li iktar favur ambjent, favur saħna saħħa magħna. Ma nafx naħseb li iktar hemm sens li dan il-punt jiġi indirizzat mid diġi ambjent milli dak tal-industrija u nixtieq ngħid li kien hemm kuntratt ma' diġi ambjent eh, dak iż-żmien eh, fl-2007. Issa f'daqqa waħda diġi ambjent ma tiex responsabli f'daqqa waħda mxejna għal Digi Enterprise, eh, ma nafx, eh, ma nafx, eh, kif tistaw tistaqsuni għala ah, dossier tadda minn DG għal-liħor. Ma, Alright, ma tistawx tuġbuni forse, ma ma kontux sorprizi għall-IBRek il-kompetenzi mxew mill-settur tal-ambjent fil-Komissjoni għal dak tal-industrija. Din ma ħarġitx, ma kienetx sorpriza kom Iva, imma naħseb li sa' kemm ikun hemm it-testijiet u nkomplu bil-ħidma kif qed issir, jiena m'għandix ingor. Nixtieq ngħid ukoll xi ħaġa illi s-soltu fil-kummissjoni eh, m'hemmx ġiġi wieħed Iva, mela, l-aħħar mistoqsija. fuq il-PEMS eh, dawn ġew eh, dawn ġew provati għalfejn ħlejna dawn is-sentejn bejn l-2011 u l-finu 2012 dan tħallas mill-industrija tal-karozzi b'sistema fejn l-esperti kollha kienu jafu li din ma tistax taħdem. Ġviri dan kien mod kif huma jirbħu il-ħin, jirbħu sentejn u għalfejn eh, min, kienet jipresedi il-laqat ma qalx isma' game over, daqshekk ħanal u din il-forsa, Faċli li wieħed jikkritika imma aħna konna qegħdin niżviluppaw teknoloġija kompletament ġdida. U konna qed nippruvaw noħolqu konsens bejn l-esperti. L-esperti għandhom eh, kollha l-isfond kollu tagħhom. U aħna ridna niżviluppaw testijiet differenti u rajna l-vantaġġi u żvantaġġi tal-metodi kollha. Il-President, l-aħħar mistoqsija min kien responsabli għat-testjar fil-JRC? Min kien il-kontraparti tijak? ċaħna rridu l-emails. Jekk niftakar tajjeb iż-żewġ atturi prinċipali minna ħatana kienu Martin Weiss u Pierre Bonnet. Dawn kienu e, żewġ persuni prinċipali involuti fit-testjar. Tista' tiċċekkja jekk hemm bżonn tajt il-President minna l-oħra kien hemm Steininger. Inti taf iktar minni. Issa nistgħu niverifikaw. Issa l-aħħar mistoqsija mis-Sinjura Evi, grazzi Sinjura President. Lejla tajba, Sur Desanti, nixtieq nagħmel mistoqsija għal Common Artemis Driving Cycle. Jiena ħafna drabi tkellimt tkellimt fuq dan il sujġet Ma nixtieq nerġa' nsemmih. Meta ġie definit il-regolament 715, it-test NEDC ma kienx jirrifletti l-kondizzjonijiet reali. U dan ma kienx eh, possibbli, dan kien fl-2007. Bħala proposta tal rezoluzzjoni dan dejjem jirrifera għall-RDE. Iżda, minkejja din it-teknoloġija, l-RDE, li kien diffiċli ħafna biex kunem użu eh, tajjeb, f'dawn is-snin kollha għalfejn ma teħdeċ deċiżjoni li jiġi użat test ieħor bħal Common Artemis Driving Cycle li l-istess Aġenzija Ewropea tuża għal monitoraġġ tal- tan-NOx fil-rapport ta' sena l-oħra. U li anke dawk li minna fit-tarokrazi jużaw dan ukoll biex jittestjaw il-vetturi tagħhom biex jkollhom riżultati eżatti. inti probabli ħatajt li di ma tistax terġa ssir tiġi ripetuta, imma mhux l-istess għana, mhux l-istess problema għandna bluzu ta' dawn it-testjar, għalfejn għalhekk ma żiltux illi tużaw dan it-test, fl-opinjoni tiegħek. Istor desanti, eja ma namlux, eja ma naħawdux l-affarijiet. il pens xaqsa ma d dar u għandek id-driving cycle. Għanna bżonnhom it-tnejn li huma. Anke jekk irridu nippruvaw cycle xort għandna bżonn il-PEMS għal emissjonijiet off cycle. Issa li li kieku użajna Artemis ma konniex nifrankaw ħin għaliex dan huwa ċiklu kompletament differenti u kellna ngħaddu minn proċess ta' screening għal drivability u kien juħdenna tal-inqas sentejn l-istess żmien li kien ikollna bżonn biex niżviluppaw test cycle tagħna issa. Dak li ċevejna minn Franza, l-Italja u l-Greċja. Il-test cycle ġdid ram minn mod globali. Ġifieri, għamilna sforzi innovattivi biex ikollna test dinamiku. Iġifiri ma konniex sa nifrankaw ħin li kiku għazilna Artemis, anke jek Artemis kien alternativa dinamika, imma dan kien infassal għal eh, metodu kompletament differenti u mux għal testijiet għal approvazzjoni tat tip għalek l-sforz illi fil-qafas tal-ġnus maquda jiġi żviluppat il-test dinamiku ġdid kienet l-aħjar għażla għaliex dan kien ibbażat fuq data globali u l-RDI e huwa pass l qoddim f'direzzjoni tajba. Jiena għalhekk konvint illi l-Ewropa għamlet għażlet l-aħjar alternattiva li kieku konnix nifrankaw sena jew le, issa dik is-sistema li għandna, għalhekk irrid ikun hemm anke kunsens fuq livell tekniku. Sinjura Evi, grazzi ta' din it-tweġiba. Iżda jiena xtaqt nisħaq illi minkejja dawn id-diffikultajiet tekniċi fl-implementazzjoni tat-test, jiena jidirli illi Sentejn li jinti semmejt u li ma konniex ħanifrankaw wisħin, anke dak il-ftejt ħin li stajna nifrankaw, iwa eh, kien jisarraf fi ħajiet tal-persuni u kol. Minħabba il-mewt prematuri li għan, l-mwiet prematuri li għanna minħabba kwalta tal-arja. Dawn huma affarijiet li kaxkxuna. 70.000 mewt kull sena. Għalek, dawn is-snin kollha ridna e, emisna ħarisna lejn alternattivi fl-iżvilupp tal-RDI. E. Iva, ħaw iġbeb bit-Taljan. Il-problema ma kienx iċ-ċiklu aħna kien kellna bżonn ta' ċiklu iktar dinamiku, imma l-problema kienet l-emissjonijiet barra miċ-ċiklu. Jiġifieri dawn l-emissjonijiet nistgħu naħkmuhom biss permezz tal-RDI e u għalhekk aħna għazilna dan għax l-RDI u għattit titjib imma għatma kien ser jevita il-problema tal emissionijiet off-cycle u għalek naħseb li aħna ħadna deċiżjoni tajba li nifuka fuq l-RDI u li fil-qafas tal-ġusmu u dan nizviluppaw test dinamiku. Signora Evi, biex ti-konkludi, anke fl-Italja ġew użati il-Common Artemis Driving Cycle u r-riżultati kienu ħames darbiet u seba darbiet iktar dik kienet il-problema ta' t-nġis. Għalek iċ-ċiklu ta' Artemis ta' e- eventualment jittajjeb. Dan ma kien ħajamel lebda differenza. Issa għanna żewġ soluzzjonijiet. Artemis għall-Europa imbagħad id-dinam il-test dinamiku globali. Għalhekk aħjar li għanna dan il-test, laqwa test, il-WLTP u daqsek. Fl-opinjoni għaj, mill-aspet dinamiku, il-kustjoni jemaluqa. Grazzi tassew, bekk inkonkludejna smieħ tal-lum, Sur Desanti, grazzi tassew, grazzi tal-li kont hawnhekk u tal-li tajtna sqarrijiet ukoll. Kifat Probabbli ser ikunem hemm mistoqsijiet addizzjonali bil-miktub. L-istadbatom sa' 7 ta' Deċembru imma jekk jaslu mistoqsijiet aktar tard naħseb li għanna għanna nkunu flessibli. U nixtiequ illi l-Kummissjoni tejna biex niksbu l-informazzjoni mal kemm jista' jkun. Il-laqgħa li jmiss 5 ta' Deċembru nhar it-tnejn. Grazie tassew, il veċċi tajjeb, l-ura lejn darkom u l-weekend tajjeb.